deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni skont l-applikazzjoni EGF 2014-0004 ESM fuq eh, il-skont punt 13 ta' ftejim istituzzjonali ta' 2 ta' Deċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill u l-Kummissjoni dwar disciplina budgetarja l kooperazzjoni fi kwistjonijiet budgetarja ġestjoni finanzjarja tajba. Nivvotaw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 E, posłów, e, a więc... Għanna ktar e, ktar minn tal-MEPs. Punt li miss. W sprawie wniosku. Rapport ta' Paul Rubik fuq il-proposta ta' deċizjoni tal-Parlament Ewropew tal kunsil dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament tal-Globalizzazzjoni skont il-punt 13 ftehim internazzjonali tal-2 ta' Deċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill kummissjoni dwar il-disciplina budġetarja l-kooperazzjoni fi kwistjonijiet budgetarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba. poddaje Votazzjoni nominali nivvotaw fuq dan ir rapport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 rapport miss eh, tassur Sarvama fu il-mobilizzazzjoni tal-Fond Europeo ta' Ġustament tal-Globalizzazzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Stravozdanja. Min huwa favur dan ir-rapport. Kto z Państwa jest przeciw? Min huwa kontra? Kto z Państwa się wstrzymał? Astenzjonijiet.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 fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni. Nixtieq nagħti l-mikrofonu lir rapporter Isabel Tama. Żewġ minuti. Madame Depute. Monsieur President. President, grazzi ħafna tal-li tajtni l-mikrofonu. Sfortunatament, minħabba din l-atmosfera ta' qabel l kell ħajkun diffiċli. Fi 25 ta' april Franza resqet applikazzjoni għal fond ta' mobilizzazzjoni wara r-ristrutturar tal-PSA għal Ren u Donez, żewġ siti Sissa hemm 300 ħaddiema li għadhom ma sabux xogħol u għadhom qiegħda. Dan il-pjani hemmhekk sa biex jiġu mejjuna dawna jisibu xogħol. Nixtieq nirringrazzjakom eh, u qed nantiċipa li ħadd approvaw dan id-dokument. Grazzi ħafna, vot uniku, vot nominali. Niftaħ il-votazzjoni min huwa favur dan ir-rapport.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 irridu aħna nirrepetu il-vot. Nerġaw namluħ. Votazzjoni miftuħa. Min huwa favur dan ir-rapport. Min huwa kontra. Simaw xod Astenzjonijiet.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 Zawieszam posiedzenie do godziny 15. Nixtieq issa naġġorna din is-sessjoni u nerġgħu lura fit-tlieta ta' warnof sinar. l tajba.